bil-lat tal-vot, allora dan nistaw nitkellmu dwaru iktar tard issa jaħseb importarni. Grazzi, eh, eh, Sur eh, President Schulz, jadda kif ġejta li għatina nittama li jinti pala President tara li l-drittijiet ta' Timoshenko ma fuq din fi prioritajiet tiegħek għax din eh, inqaflet eh, f'ħabs u issa l-bilbatu batuha f'gulag biex eh, kont tista' tkompli l-kundanna tagħha. Eh, li għatawla dawk li kienu kontrija. Dan huwa timur kontra id-drittijiet tal-bniedem. Dan il-parlament ma jistax jibqa jinjora din is-sitwazzjoni u irridu jagħmlu xi ħaġa qabel ma jkun hemm xi tmiem drammatiku. U jiena nittolbok Presidenti li l-ewwel żjara tiegħek bħala President uffiċjali tal-Unjoni Ewropea tal-Parlament Ewropew illi inti tmur iżżur is-Sinistru Timoshenko. Grazie. Vielen Dank. Grazzi tassew. Naddu issa arijiet mill konsilu l-Komissjoni fuq il-programm tal-Presidenza Daniza nixtieq fil-fatt hawnhekk nilqa pjaċir kbir ex kollega u membru ta' din is-sala il-Prim Ministru Toning Schmidt. nilqawk hawnhekk fostna biħġarna. Mela s-sena dilek il-kelma biex inti tispjega il-programm. Prim Ministru jekk jogħġbok. Mr. President. Sur President tal-Parlament Ewropew, Sur President tal-Komissjoni Ewropew, mexxejja distinti tal-gruppi politiċi, membri tal-Parlament Ewropew u Komissjoni Ewropea. Jina onorata li dawnek u dimkom l lum biex niprezentalkom il-prioritajiet tal-presidenza Danisa. Waħda mill-ikbar mill personaġġi eh, Ewropej tal-Pokatana, ex-president ċek Vaklav Havel għalli li għal-20 sena s-Europa ma diġ maqsuma minn nofsin għannemmen bisħiħ illi għat maħat terġa t-permetti li l-anfissa li terġa t-infiret imman bil-kontra t-provdi għambitu inizjattiva għal ħafna iktar solidarjetà u kooperazzjoni. Havel kien jirrappreżenta l-Ewropa fl-aħjar tiegħu kien Mex il-libertà u kreativita kien il-gwardjan ta' stat ta' dritt u demokrazija kien mexxej tal-progress u integrazzjoni u kien wieħed illi eh, jinjajn eh, dawk li kienu eh, vulnerabbli u dajfa u bħalissa f'dan iż-żmien kritiku fl-istorja tagħna jest responsabilità tagħna biex eh, nwettqu l-swemmin ta' ħafil fl-Ewropa. Aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna u sem tagħna biex nkunu nistgħu nwettqu u nkomplu nsaħħu l-potenzjal tal-Ewropa tal-paċi, l-opportunità, l-libertà u l-prosperità din hija l-isfida li l-Ewropa qed ħabbat u ġemma ħammet kif id-Danimarka qed eh, tieħu post il-presidenza tal-Konsil. Jiena eh, nistenna bil-ħera biex nkellimkom illum bħala Prim Ministru ta' Danimarka ma' wkoll bħala ex membru ta' dan il-Parlament kbir u uniku. Every day in the political engine room of Kull jum fil-dawn il-kmamar li meċu l-makinari ta' din is-sala ta' din l-istituzzjoni, id-deċiżjonijiet jittieħdu u li dawn isawru il-pedamenti għall-Unjoni Ewropea tal-ġejjini bħal kull parlament hemm linji ta' firda u dibattiti l-animati mek għandu jkun u dik li tam speċjali għaddin l-assembleja hija l-impen taħħal tiegħu lejn l-Ewropa u ċittadini tal-Ewropa Eh, li jo jaddim id-dem ta' din il-maġġoranza tal-membri hawnhekk intom parlament għall-Ewropa u tal-Ewropa. Vera ta' sew kienet eh, xi ħaġa li eh, li ħassejtni sodisfatni meta jiena kont parti mill xogħol kruċjali li jintob tamlu għonek jiena kont nara l-inservi biex intejjeb id-dritt ta' movimenti l Eh, fil-Komitat tal-Impjieg u Affarijiet Soċjali u nkomplu nsaħħu integrazzjoni Ewropea mill-Parti Konvenzjoni Ewropea li wasal l-Istrata tal-Lisbona. U kien privileġġ li ksibna tibdiliet li waslu għal tisħiħ ta' setat leġislativ tal-Unjoni Ewropea f'dan is-sitt xhur jiena l-appoġġ, kooperazzjoni u sħobija. Idan ħajku kruċjali jekk ħaniksbu progress ta' veru fil-aġenda mimliet bajda li għandna qudiemna pal-Unjoni Ewropea. Sinjuri, jiena niġi minn ġenerazzjoni illi kienu żgħar fit-tmeninijiet. Eh. Għal ħafna kien żmien ta' Zmini eh, bes, kien hemm ħafna qat, ma kienx hemm ħafna xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ illi kienu kol żvantaġġati minħabba li s-sistema edukazzjoni soffri ta' ħalta. ħafna drabi kien jidiskrivuna bħala ġenerazzjoni bla futur. Imma fl-Ewropa aħna rajna tri għal ġejjini ħafna iktar eh, sabiħ. Aħna rajna ta' vizjoni. Pal Havel u kif għaddew iż-żmien l-Ewropa waslet il-kondizzjonijiet li wasal lil suq wieħed li wasal biex aħna nelbu nordmu il-ħajt ta' Berlin u nipromovu l-unifikazzjoni tal-Ġermanja noħorġu bil-Trattat ta' Maastricht u li konna tkabbir. War mill-pessimizmu, mid-dlam ħarġet ira ta' tkabbir progress u ottimizmu l-Ewropa sperat id-dinja bil-modell uniku ta' kooperazzjoni dan huwa dinja kisba li aħna rridu nkunu gburija tiegħu meta meta nfakru li 20 ta' sena ilu l-Ewropa marret minn kontinent ta' konflitt u firda għall-Unjoni ta' 27 stat membru li ta' fuq il-trasparenza stat ta' dritt u demokrazija. Aħna loqna fl-Unjoni eh, għafas eh, li ma palu għal teħita deċiżjonijiet fuq livell tal-Unjoni Ewropea, metodu komunitarju dan jippermettilna biex nollu standards ta' libertà u ġustizzja fl-ekonomija u soċjetajiet mingħajr ma neħu mill-diversità tal-kulturi komunitajiet. U il-pedament ta' dak il-kostruzzjoni kien u ħajbqa il-valuri komuni solidarjetà, parċipazzjoni u inklusjoni. Alina, dawn mhumiex biss ideali nobli, dawn huma realitajiet prattiċi u għalhekk aħna eh, eh, aħna bnejna Ewropa dimenzjoni soċjali b'saħħitha. Aħna lantana jil ikona prosperità kif ukoll solidarjetà. Għaliex aħna nafu li fil-dinja moderna daw mhux affarijiet biss li aħna nixtiequ imma dawn huma interdependenti. Din dan is-seklu ħafna iktar mill-passat, il-ġustizzja, il-kura u l-opportunità huma kollha partijiet differenti tal-effiċenza, waqt li l-effiċenza huwa l-lajn essenzjali ta' investiment fil-ġustizzja, l-kura u l-opportunità. Din it-taħlita hija fil-qalba tas-suċċess Ewropew. Jiena nġbet attenzjoni partikolari li l-lum, mux biss biex nonoraw il passati imma iktar importanti biex natu fiduċa, biex natu iktar linji gwida għal ġejjini, nek ħat ma jrit li min jgħidu l-Europa jinstab krizi ekonomika kbira illi kisret il-fondazzjonijiet tal-kooperazzjoni, jew te eddet li tkisser il-fondazzjoni tal-kooperazzjoni, kabiru għabax, id-dejn u għali, il-negozji għedin batu, il-xolet jintilef, il-sekurta saret parti mill-ħajja ta' kull ma' miljoni ta' familji Ewropeju minħabba natura ta' dawn il-problemi, ċittadini madwar l-Ewropa ser jesperjenzaw u diġa jesperjenzaw b'naqis. Eh, Aħna irridu nħarżu lejn l-sfida ekonomika b'azzjoni deċiżiva biex nerġaw nirstawraw fiduċa fl europa biex noħolqu sis ġdid għal tkabbiru progress naċċertaw li jkun hemm vjabilità fuq minn twila l-modell Ewropew. Aħna dan dmir tagħna li eh, nintuħ il ġenerazzjonijiet kollha madwar l-Ewropa u mod partikolari li żgħażagħ tagħna. Dak li li tolbu minna huwa biss ġust eh, aċċess għall-opportunitajiet tax-xogħol u edukazzjoni li kellhom ġenerazzjonijiet ta' qabel, ċans biex jikkontribwixxu lis sostituzzjonijiet tagħhom u li jimnu ġejni sikur. Dawn il-est li jaħdmu għalih, imma jistgħu biss ikunu sikuri li jiksbuh jekk aħna nħeġġuhom u nippermettulhom li jistgħu jagħmlu dan jekk aħna rridu li huma jkunu jistgħu jipprovdu għalina fil-ġejjini mela aħna rridu nipprovdu għalihom fil-preżent. Dan huwa l-kuntratt bejn il-ġenerazzjonijiet u aħna għandna naraw determinazzjoni. Rridu nuru l-istess determinazzjoni soda biex naraw li jkun hemm finanzi pubbliċi sodi. Għaliex dawn it-tip ta' ta' finanzi fisser illi ħajwizen l-spekulazzjoni fuq eh, li qed jara sal-ponta ta' mnieħru. L-unika tip ta' ġejjini sostenibbli għal suq soċjali tagħna fl-ekonomiji eh, tal-suq soċjali huwa li nħadnu il-tibdil u l-intejbu kompetitività il-bazzi essenzjali għall stabilità illi trawem it-kabbi l-opportunità illi eh, jisaħħaħ innovazzjoni li nraznu fil-infiq miex fissirx li aħna għedin nmidwen mis solidarjetà fil-kondizjoniet prezenti pre kondizjoniet ta' solidarjetà dependibli. Jiena ċerta illi il-biċċa kbira ta' nies jifmu għadin u ma lest li jkunu parti minna jekk dan jiġi applikat mod ġust. Nies u ma lest li jagħmlu sagrifiċi imma ma jridux li jiġu sakrifikati il-nies tista' taċċetta l austerità mal-ġustizzja iżda ser rifjuta l austerità jekk hija ċar jekk ċar li huwa eh, mhux ġust u mhux ugwali. Palla mexxija tal-Ewropa ħna rridu nkunu konxi ta' dan u rridu naġixxu għal dik ir-realtà. Sinjuri il-destin tal-Ewropa u destin tad Danimarka. Dan kien dejjem il-lajt motif tal- xogħol eh, u l-kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea ta' Danimarka 40 sena ilu Danimarka li kienet l-ewwel mill-dawk mitkabbir mill-ewwel tkabbir tal-komunità. U msieħba tagħna kellu fiduċja magħna għaliex tawna presidenza l-istess sena. 30 sena ilu Danimarka kellha presidenza f'periodu ta' il-gwerra birda u ċertezza ekonomika ma l fl-ewwel periodu b'Parlament elett Ewropew. Eh, x'in sena ilu aħna kien presidenza fi żmien meta su wieħed nieta u għax 10 sin ilu Danimarka kalla presidenza meta l-Unjoni wetqet l-obbligu um, storiku u, uh, uh, sabet laqda fl-Ewropa. Issa, dawn kienu perdi importanti ħafna fl-istorja tal-Unjoni u issa fis-soċu li ġejjin aħna ser nerġaw naħnu sfiq biex immexxu l-Ewropa l qoddim iċ-ċittadini Ewropew jistennew illi l-mexxija politika tagħhom jaġixxu u sewa jagħmlu aħna dejjem irridu nżommu dan qudiem għajnejna politika demokratika hija tiġi ġudikata mir-riżultati mhux bl-intenzjonijiet. Il-Presidenza Daniza se taħdem bla razan dawn is sitxu li ġejjin biex taċċerta li l-Unjoni Ewropea se tkompli tipproduċi riżultati utli tanġibli, riżultati illi jkunu ta' benefiċċju għal Ewropej kollha żaża xju studenti u ħaddiema kemm fit tramutana kif ukoll fin-nofsinhar. Biex nuru dan jiena nixtieq nisħaq il-prioritajiet ewlenin. Nawennet il-presidenza daniza se timira li taċċerta li jkun hemm ekonomija responsabbli Ewropea. Din dan huwa l-unika mezz kif noħorġu mill-kriżi. Irridu li l-Ewropa terġa' ssib it-triq sabiex eh, kunu nistgħu naċċertaw prosperità u sikurtà ta' ċittadini. Dan ifisser li rridu konna disciplina u rida politika minna l-kol sabiex nimplementaw u Eh, nkunu konformi ma' regoli ġodda tal-gvernanza ekonomika. Aħna rridu budget responsabli u modern u aħna rridu illi deficits pubbliċi jiġu kontrollati. Tini, aħna ser naħdmu għal Ewropa aktar dinamika. L-oglet kabir fil-Europa rrit jirġa jisib saqajh u eh, liġi jkun sostenibli. Aħna rridu stimulaw tkabir fuq żmien twil u ħol inta xogħol mhux biss mhux inqas għal ġenerazzjoni żgħar. Iż-żgħira u nimodernizzaw niżviluppaw is-suq wieħed dan ħajkun parti lini ta' dan l-isforz. U jekk inħarsu wkoll il-baqli li mixtut naħridu nagħmlu iktar biex il-kumpanija tagħna jisfruttaw opportunitajiet kummerċjali mal-ekonomija emerġenti barra mill-Ewropa. Tielet ħaġa ħanaħdmu l-Ewropa iktar favur l-ambjent, l-Unjoni żviluppat politika ambizzjuż fuq l-enerġija u l-kwistjonijiet tal-klima. Aħna mexxejja fuq dan il-park globali iżda sabiex nżobbu l-pożizzjoni tagħna biex inħeġġu l-ħaddieħor aħna rridu inizjattivi ġodda fil-qosma ma palma huma l efficienza ta' enerġija kif ukoll enerġija li tiġedded. Aħsbu ftit dwarha. Iktar minn 20 miljun xogħol Ewropew huwa marbut mal-ambjent mod jew ieħor hawn potenzjal enormi hawnhekk. Iżda aħna qegħdin niffaċċaw riskju veru li r-riċerka avvanzata u xogħol li foka l-iktar fuq l-arfin ser jiċċaqlaq l-barra mill-Ewropa lej reġinijiet iktar attrajenti. Il-Presidenza Denisa tamella għandu biex ċerta li ċentru ta' riċerka u xogħol għandu xaqsa mal-ambjent jibqa' fl-Ewropa. Raba ħaġa, ħan naħdmu biex Ewropa sikura f'dinja globalizzata, eh, sforz Ewropew konġun ta' jkun biss effettiv ta' barra u għarrek jidu u li ikkunem hemm is-sikurtà u libertajiet li l-għamma ċittadini tagħna jridu niġildu terrorizmu u l-kriminalità transkonfinali jridu nġestu l frontiri tagħna biex nistabilixxu sistema l-azil Ewropew li jaħdem kif suppost. L-inmi reġjun tagħna l-leħen tal-Unjoni jista' jinstema' mod iktar ċar hekk kif nipromuovu l-valuri komuni tagħna u nħarsu l-interessi Il-presidenza ser tappoġġa u tejn rappresentantoli għaw il-servizz għal-azzjoni esterna Ewropea. Disciplina fil-budget, it-kabbir xol, il-politika favur l-ambjent, u naċċertaw u kol il-sekurta ċittadini u l-leħen tal-Europa fid-dinja dawn u ma' prioritajiet tagħna. Aħna irridu nkunu ambizzjużi f'nofs ta' kriżi ekonomika, minna ma' nxet nistenna li d-den ta' tkun faċli. Imma naċċertakom il presidenza mista ta' talba. Aħna ma' ma' millinek. Ovvjament, presidenza ma tistax twettaq l-ambizjonijiet tagħha waħedha. Aħna neħtieġu kooperazzjoni attiva mill eh, partijiet kollha involuti, stati membri, istituzzjonijiet Ewropej, soċjetà ċivili, aħna rridu Unjoni Ewropea li hija maquda li tiltaqa u li u telep ukoll is sfidi li qegħdin ħabtuċna magħhom. u l-input tagħkom l appoġġ tagħkom dan il-parlament ħajkun essenzjali f'dan l isforz Sinjuri, ek kif jiena qiegħda bil wieqfa quddiemkom bħala l il-Prim-Ministru ta' Danimarka jiena naċertakom illi jiena impenjata vot personali bisħiħ l Ewropa, jina Ewropea u jina u kol Ewropea għal tfal tijaj. Jina naf illi fl-ħam l-ħar taħħom, l opportuni taħħom, l-libertà taħħom ħajserra fuq il-sikurta, sikurta il-ċansijiet tal-ħajja u il-libertà tal-ġenerazzjoni taħħom kullimkien din l-Unjoni hija l-aħjar mezz kif aħna nimplementaw u nejnu biex nferxu u nsaħħu dawn is-kondizzjonijiet fil-kontinent tagħna u madwar id-dinja sur President Sinjuri. Il l-aħħar miżura u l-miżura ewlenija tagħna u li turi solidarjetà fl-unjoni ta' mhuwiex meta nkunu fejn nistabu meta nkunu qegħdin komdi, imma fejn nistabu meta nkunu nistabu fi żminijiet ta' sfida u dan huwa dak iż-żmien. Jiena kif diġà sħaqt sfida li tabatu maħal l-Unjoni llum hija fuq tlet livelli. L-ewwel net aħna rridu nserħu fuq ir-regoli b'saħħithom u l-istituzzjonijiet għat teħda deċiżjonijiet li huma diġà stabiliti fl-Unjoni. Aħna Unjoni illi hija bbażata fuq kooperazzjoni stat ta' dritt u demokrazija fi żmien ta' kriżi. Meta deċiżjonijiet jibsa eh, u kompromessi jridu jisiru dawn il-kwistjonijiet fundamentali għaw il-metodu komunitarju huma aktar importanti minn qatt qabel li nserħu fuq il-regoli fundamentali l-proċeduri mhux biss fl-interess ta' pajjiż dar bħal Danimarka. Din hija dik illi tagħmel unjoni differenti minn oħrajn. Hija dik li tagħmel kooperazzjoni tagħna daqshekk b'saħħitha u dejjima u dan huwa fl-interess tagħna lkoll. Tieni ħaġa. Aħna rridu nkomplu nsostnu li l-Ewropa hija parti mis-soluzzjoni tal-kriżi attwali u mhix il-problema. It-triq biex noħorġu b'din il-kriżi qed mira lejn iktar Ewropa, mhux inqas Ewropa. F'dik kondizzjoni li palissa li ħarsu biss lil ġewwa mill-adba l-ġewwa ħatkun eh, li ħaġa li fisser li aħna ħankunu qegħdin għal għajna r-realtà. U jaffidejn il-mexxija tal europa li juru dan iċ-ċittadini u d-dinja ta' barra l-prattikalità tal-Ewropa illi ser jerġa' iġel illi kunem fiduċa fil-proġett Ewropew tilet ħaġa ħna rridu li l-Europa noħorġuha minnaħa l-oħra tal-kriżi u nibqgħu bil-valuri li kellna fil-bidu. il, hemm razan fiskali u e, kruċjali biex nistabilizzaw l-ekonomiji u nerġaw insibu fiduċa fina nfusna ma meta is-suq e, soċjali u l-modell ekonomiku jider li jurina li kien tant ta' suċċess dawn l-aħħar 20 ta' snin mela għandna nkomplu naħdmu fuqu u nibnu fuqu biex nerbu l-sfidi li għanna bħalissa. M'hemmx dubju li l-krizi attwali Eh, fisret li l-Unjoni Ewropea kellha ħafna sfidi qudiema. Il-pajjiż tal-Bżun Ewro għadu responsabilità kbira biex tipprova saħħaħ stabilta ekonomika fir-reġuni. Il-Fiscal Compact ser jaqdi rwol importanti biex jistabilizzi l-Ewro, però u dan hu fl-interess ta' kulħadd. L-Unjoni kollha, però l-kriżi mi jistet bedna mill tri tajba, anzi bil kontraju huwa evidenti li aħna għanna destin komuni, huwa essenzjali illi aħna naħnu flimkien u nżom u nibqaw id fit. Jekk aħna ser wet u l-vizjoni ta' Vaklav Havel tal-Kooperazzjoni Solidarieta mela ma rajdu naħdmu biex ikonna Ewropa illi terġa' tibda taħdem u flimkien nistgħu nagħmlu dan. Grazzi.